Il-ġimma li għaddiet fit-Turkija għal darboħra kienem terremot. Mitu aktar nis madwar 700 persuna. u reġa kienem aktar ħsara materjali fil-reġun li diġa batiet e, fit-terremot ta' tleġemat ilu għal daqstant il-ħsibiet tagħna huma mal-ħbib tagħna fit-Turkija l-ġimgħa li għaddiet kien hemm ukoll e, arar fl-Italja u fin-nofsinhar ta' Franza fejn mietu xi persuni u wkoll kien hemm ħsara materjali. Aħna nselmu l-ħidma tal-autoritajiet kif ukoll tal-persuni ta' salvataġġ li kienu qegħdin jgħinu li ċittadini li ġew affettwati minn dan id-diżastru. Anzi dawn id-diżastri. U l-ħsibijiet tagħna huma mal-familji tal-vittmi li tilfu ħajjithom f'dawn id-diżastri naturali. Kif ukoll l-ħsibijiet tagħna huma ma' dawk li spiċċaw bladar. u sinjuri rappresentanti ta' soċjetà ċivili, aħna tkellimna dwar il-bini minn ġdid ta' demokrazija u l-ekonomija tas suq Nitkellmu għal fuq Libja u it-Tunizija. In-nies hemmhekk huma interessati ħafna li jitgħalmu minn għandna sabiex nibnu istituzzjonijiet demokratiċi kif ukoll kif dawn l-istituzzjonijiet huma strutturati. aħna ma nistawx inġalu lil ħadd ieħor jaċċetta l-idea tagħna iżda il-ċittadini tal-Libja kienu interessati ħafna f'dak li kelli xi ngħid. Fit-Tuniżija jiena ltqajt mal-Prim Ministru, il-Kap tal-Bank Ċentrali kif ukoll il-mexxejja tal-erba' partiti politiċi ewlenin. It-Tuniżija hija miftuħa ħafna lejn l-Unjoni Ewropea. Il-poplu ta' Tunizija qalu għalli mandu ebda għażla ħlif li ħares lejn l-Unjoni Ewropea bħala eżempju. Aħna tkellimna dwar il-bini tal-Stat ta' dritt. Kif ukoll l-idea ta' soċjetà li tinkludi lil kulħadd li tippermetti lil kulħadd li jipparteċipa fil-ħajja pubblika u dan inkluż in-nisa l-igwaljanza ta' opportunitajiet soċieta miftuħa. U l-parti l-erba partiti politiċi kollha kemm huma li rebħu l-elezzjonijiet għandhom ir-rieda li u Tunizija Demokratika u li koperaw mal-Ewropej. Ina, għattajt kważi ġimma u koll fil-Balkani tal-Punent, jina kont fil-Kroazja li għattit tħol fl-Unjoni Ewropea, kont u koll fil-Serbia, li qiegħda tiffaċċa l-isfida li tirnormalizza r-relazzjoni tagħha mal-Kosovo u li għaddiet minn proċess ta' riforma jiena żort ukoll il-Bosnia Herzegovina li qed tipprova tikser il- it-twaħħil politiku domestiku li għandu jiena żort ukoll f'Srebrenica fejn fejn podġejt eh, Girlanda fisem il-Parlament Ewropew. Jist Srebrenica U esprimejt ukoll is-simpatija tal-membri ta' din il-Kamra lil familji tal-vittmi. Jena naħseb li Srebrenica huwa post importanti ħafna ta' pellegrinaġġ. Huwa importanti ħafna li aħna immorru semmek sabiex ikunu nistgħu naraw aħna stess l-affarijiet eh, tremendi li jistgħu jseħħu. Nar l-erba għandna dibattitu ewlieni aħna ħan nilqaw fostna l-President tal-Kunsill Ewropew eh, Van Rompuy, il-President Barroso, mill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll il-President tal-Grupp tal-Euro, il-Prim Ministru tal-Lussemburgu Jean-Claude Juncker u dan ħajkun dibattitu verament importanti jiena nħeġġeġ lill membri kollha li attendu dan id-dibattitu. fit tal-lum wara nofsinhar il-Parlament Ewropew taż-żgħażagħ u l-Parlament eh, taż-żgħażagħ Ewropew tal-Mediterran temma il-deliberazzjonijiet Il-Parlament Ewropew fil-fat laqa zaza minn 40 pajis. Huma kienu maqsuma f'ħames gruppi ħidma. Dialogu soċjali, migrazzjoni u integrazzjoni, egwaljanza ta' opportunitajiet, ambjent, trasport u enerġija rinnovabli u enerġija u impjiegi. Uma, ittrattaw eh, firxa sħiħa ta' kwistjonijiet, l-istess tip ta' kwistjonijiet li aħna nittrattaw għawek fil-Parlament Ewropew. Is-soċjetà ċivili, dialogu soċjali, igwaljanza ġenwina u aċċess għall-edukazzjoni kif ukoll eh, xogħol u ħarsin tal-ambjent. Iżvilupp il-mod il-mod ta' soċjetà prosperuża. Waħna nistgħu nkunu gburin ta' dawn iż-żgħażagħ li kienu hawnhekk preżenti 250 eh, żagħżugħ u żagħżugħa minn reġun tal-Mediterran. U uħut minnhom jinsabu hawnhekk eh, fil-gallerija. Iġri fejn Fej edin intom bil-qeda bħalissa, on membri onorevoli, dawn iż-żaza kienu bil-qeda minn flokkom f'dawn l-aħħar ġranet. E, jeszcze jedna wiadomość. Pragnę zaprosić Państwa do udziału. Jena nishtiq nistieden lill-membri li jipparteċipaw f'konferenza li qed tiġi organizzata mill-Parlament Ewropew fit-23 ta' Novembru dan din hija konferenza ta' livell qoli fuq id-drittijiet tal-bniedem u aħna ħankunu norganizzaw e, din il-konferenza għal dawk l-laureati tal-Premju Sakharov. għal raġuni differenzi huwa possibbli li mhux kulħadd eh, minn dawn ikun jista' jkun preżenti iżda ħajkun hemm maġġoranza minnhom li ħajkunu preżenti ħajkun hemm dibattitu wiesa eh, flimkien mad difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. Dan huwa dinja konferenza li ħassir fit-23 ta' Novembru. Mbagħad fl-aħħar tal-ġurnata ħajkonna laqgħa miftuħa fil-Palais de Beaux-Arts flimkien maċ-ċittadini ta' Brussell. U fl-aħħar net, aħbar kera ħafna dwar il-mewt ta' Willie de Klerk. Aħna tlifna statista Ewropew u Belġan li fil-fatt kien membru tal-Parlament Ewropew għal aktar minn 25 sena u mexxa il-grupp tal-Liberali u wieħed mill-Kumitati Permanenti tal-Parlament. U kien ukoll kummissarju kif ukoll deputat Prim Ministru tal-Belġu. Għal daqstant nixtieq nistieden lill membri sabiex iqumu għal minuta silenzju għannom il-kollega tagħna.